u hemm kollega li ħu post il-Kummissarju Georgieva ħajgħu nisimgħu mill-Kummissarju Krezu ħatiħu posta. Merci. Nous allons euh, donc euh, ouvrir euh, ce débat avec la prise de parole de Madame Cretzou. Mela, grazie. Esta nibdew bil-Komissarju Kretu. President, on, onorevoli deputati, jien issa se nirrispondi f'isem il-Kummissjoni għal talba tal-Parlament Ewropew fu għall-istqarrija fuq il-proċess ta' paċi fil-Irlanda ta' fuq Dina tirigwarda żewġ gvernijiet tal-Renju Unit u ta' repubblika tal-Irlanda illi għal ħafna snin bdew dan il-proċess meta fl-1993 iffirmaw din id-dikjarazzjoni. L-Unjoni Ewropea laqata dil-dikjarazzjoni biex ikun hemm progress fir-reġun anki bil-fondi strutturali. Minn dak iż-żmien l-Unjoni Ewropea u l-entitajiet konsultativi ħadu interess importanti fil-proċess ta' paċi għalija hija ħaġa normali għax l-Unjoni hija eżempju ta' suċċess eh, ta' integrazzjonijiet. Fl-1994 wara l-istqarrija minn organizzazzjonijiet paramilitari tal-Irlanda ta' fuq għal ċessazzjoni ta' violenza, il-President tal-Komissjoni Jack Delor eh, iddikjara e, eh, e, impen tal komissjoni għal paċi għal proċess ta' paċi. E, Bla poċ tal-Parlament il-Kommissjoni proponit pakket għal dan il-proċess ta' paċi u, u rikostruzzjoni ekonomika. Dina kien program speċjali ta' appoċ innovativ li ġi approvat mill-Parlamentu mill-Istati membri fl-1995 fuq uh, l-Irlanda ta' fuq eh, għal popolazzjoni ta' 2 miljoni punt lita. Bejn l-2005 u l-1995 sal-2013 kien hemm żewġ eh, rounds E, li kienem bej weħtu jħor xi żewġ biljuni ta' euro. E, kienem proġetti ta' komunità fil-kampijiet soċjali e, u il-Kommissjoni fil-periodu ġdid għal 2014-2020 il-Parlamentu l-Istati membri qablu fuq program ġdid ta' proċess ta' paċi xi 230 miljun ta' euro flimkien ma' 40 miljun minnaħa tal-Istati membri. Membri onorevoli. Il-proċess, il-programmi ta' paċi eh, waslu għal riżultati pożittivi ħafna eh, peress eh, għax kien hemm element importanti li involvi iż-żewġ eh, stati membri. Eh, aħna eh, aħna dejjem arafna li dana il-programm mhuwiex biex jirranġa ta' malajr imma biex jikkonferma eh, eh, sħubija eh, u transkonfinali. Kien hemm impatt pożittiv kemm fl-Irlanda ta' fuq kif ukoll fil-kontej tal-frontiera tal-Irlanda. Kien hemm impatt fuq iktar minn miljun ta' persuni biex nerġaw nibnu il-fiduċa u biex ikun hemm futur maqsum. Il-proġett però ma ma bidilx il-preġudizzi tal-persuni u l-atteġġamenti tagħhom biex jarfu illi jirrispettaw id-diversità u li huma parti minn soċjetà ġdida. Il-programm ta' paċi ifoka biex ikun hemm eh, relazzjonijiet pożittivi fuq livell lokali u biex in nis jarfu u il-passat. 25.000 persuna eh, ħadu uh, sem fil-workshops u iktar minn 7.000 kienem uh, trauma counseling u umbat 40.000 kienem ta' assistenza tal- uh, sopravvivent, ta', ta dawk li sopravvivew l-ostilitajiet. Eh, kien hemm ukoll il-possibilità eh, li żgħażagħ jagħtuhom fiduċja eh, u kien hemm programmi biex il-persuni fir-reġun ikun hemm sens ta' ownership tal-proċess biex itħeġġeġ il-persuni isibu soluzzjoni tal-problemi. Imma għat hemm disputi persistenti. L-Unjoni Ewropea fid-deċiżjoni li jkun hemm rawn ieħor għal appoġġ fi seba' snin li ġejjin eh, taraf li hemm iktar ħidma x'issir. Aħna nafu li l-MFF 2014-2020 u l-qafas regolatorju tal-programmi eh, bdew iktar tard milli stennejna. Il-programm eh, tal-2014-2020 ġi prezentat fis 22 ta' settembru u bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tagħmel osservazzjonijiet. Taħt il-programm il-ġdid eh, fost affarijiet li uħol opportunitajiet tan-nies tal-żgħażagħ eh, hija essenzjali. Irridu nnejnu li żgħażagħ jekk irridu aħna niżraw il-soċjetà eh, illi tista' tabbanduna il-preġudizzi tal-passat u bekk inkunu nistaw nizguraw li l-politiċi kollha eh, politiċi eh, jappoġġaw l programm U importanti wkoll niftakru li programm ta' paċi eh, u għal-iktar wieħed importanti finanzjarjament, però mhux Luis l-uniku espressjoni tal-appoġġ. L-Unjoni Ewropea tat 350 miljun ta' euro fi 20 sena u kien hemm kontribuzzjoni ulterjuli mill-2007 eh, meta meta il-President Barroso waqqaf task force interdisciplinari bejn l-istituzzjonijiet tagħna biex jiżgura opportunitajiet eh, fl-Irlanda. Eh, task force l irlanda tan-Nord taħt il-politika taħt li responsabilità tiegħi bħala politika reġjonali e, espandiet u llum fiha 18 il-DGs tal-Kummissjoni li jista' jkollha rwol fil-iżvilupp soċjali e, fis-sens wiesa. Ħafna minnkom rajtu r-rapport li nidi fil-bidu ta' din is-sena e, li fih attivitajiet ta' task force ta' dawn is-seba' snin. U jiena rajt li kien hemm reazzjoni pożittiva għar-rapport u ir ruol tal-Kummissjoni ġie magħruf kemm mill eh, mill-ewwel Ministru tal-Irlanda Peter Robinson u anki Martin McGuinness. Jiena għandi intenzjoni nitkellem mal-President Juncker biex inkomplu din l-attività ta' task force fil-Komissjoni ġdida. Grazzi ħafna. Grazzi tal-intervenzjoni tiegħek. U issa nisimgħu ir-rappreżentanti tal-gruppi. Nibdew bis-Surger Kelly bħala rapporter għal eh, fl-aħħar mandat u bħala il-lider tal-grupp tiegħi fl-IPP u pjaċir tiegħi nippreżenta din ir-riżoluzzjoni tal-proċess ta' paċi fil-Irlanda tan-Nord fil-Parlament il-lejla u nixtieq nilqa anki l-Kummissarju l-ġdid kollega, ex kollega għalija eh, jiena huwa pjaċir u onur li nitkellem l-ewwel u dimek. Bla dubju l-proċess ta' paċi nistaw naraw bħala miraklu għax il-nis li kienu jobudu l-xulxin illum għanna il-ftejm tal-Good Friday għanna Assembleja eżekutiva li ħadmet eh, mod tajjeb fl-aħħar snin. U l-Unjoni Ewropea eh, għanna eh, nirringrazzjaw lila u anki Sur Nicholson jista jgħidilna kemm kien importanti dan il-ftejm u l-Unjoni Ewropea. Però issa hemm ampass eh, għaliex waqt li hemm kwistjonijiet li rridu nirsolvu, nittamaw li din ir-riżoluzzjoni ħadd inkoraġixxi li l-partit jerġgħu jiġu flimkien. Eh, Nejjina kont kontent anki nilqa l-Viċi Prim Ministru Sur McGuinness u l-ewwel Ministru Sur Robinson illi kollha kemm huma qalu illi l-Europa hija ħabiba tal-Irlanda ta' fuq. U f'dan l-ispirtu ħana prezentajna din ir-riżoluzzjoni għax in nis l-Irlanda jridu l-paċi jina żjarajt fil- reċentement mal-kollegi il jom għaddejjin bħalissa fis snin li ġejjin u n-nis jixtiequ li dan jitkompla u hemm E ħaġa tajba li naraw li l-partit politiċi jiġu flimkien u jipprovaw flimkien jirżolvu il-kwestjonijiet importanti. Grazzi. Eh, sur Kelly għandek blue card. Tixti, eh, taċetta? Sur Everidge, 30 sekonda. Jina naqbel ma dak li kulma, ma sinti sur Kelly u aħna nittamaw li l-affarijiet jimxu l-qoddim. Hemm kwistjoni ta' legacy li nishtiq eh, nistaqsik biex tinaqat miegħi eh, jiena eh, il-kostituenza tiegħi fil-Birmingham u għat hemm il-familji tal tal tal bil bombing tal Mr. Kelly. Yes, there are, as pointed out, uh, legacy issues that need to be addressed. some of these have been addressed over the last number of years and will continue to be addressed because i think Dan rridu nitkellmu fuq għaman kif dan l-ħar snin, għadan u għaparti mill-proċess ta' paċi li e, n-nis janalizzaw situazzjoni jaraw xġara u jirsolvu l idea li kunem paċi u ġustizja għal kulħadd. Ma tkunx ħaġa tajba e, jekk aħna nikkondannaw għawnek e, fil parlament kulħadd irid paċi u ġustizzja. Grazzi. Fissem is-Soċjalisti Demokratiċi, issa Sur Moraes għal żewġ minuti. Grazzi. U nishtan anki il-Kommissarju li huwa eh, membru tal-grupp tiegħi bħala wieħed minn l awturi tal-mozzjoni konġunta jiena gburi Eh, li jina miltu fissem il-grupp tijaj. Fil-Parlament Ewropew aħna u naraw rizoluzzjoni dewima li tilha eh, l-implementazzjoni tal-ftejim tal-Good Friday. U din il-mozzjoni għal rizoluzzjoni itfakkarna illi għawnek għanna er-, eżempju tajjeb ta' rizoluzzjoni ta' konflitti fl-Unjoni Ewropea u anki li lem minna Dan din hija parti importanti tal-istorja tal-tana u tal-Renju Unit u tal-Gżejjer tal-Renju Unit u tal-Irlanda ta' fuq u dan huwa eh, moment speċjali għalina u għasur Nicholson u aħna eh, dejjem ħdimna mal-partiti tal-Irlanda u hemm relazzjoni importanti anki ma' Sinn Fejn li jaħdem mal-familji eh, għal-rekonsiljazzjoni. Dawn huwa eżempi prattiċi ta' ħidma u rikonċiljazzjoni u aħna nixtiequ naraw u dak li rajna f'din ir-riżoluzzjoni hija li l kwistjonijiet jiġu solvuti kun hemm progress u ma nix nisottostimawhom. Eh, kien hemm problemi kbar eh, negozjati politiċi delikati pero eh, miexin u dim rridu nipromuovu l-progress bħala eżempju pozitiv ta' rizoluzjoni tal-konflitti. Elezzjonijiet li nistaw nitalmu minn dan il-proċess u uh, eh, ma' essenzjali. Il-partijiet kolla tal-konflitti ridu jifmu uh, kif jaħsibha il-parti l-oħra u xie u xandom tama tammit li għandhom u għandhom ikunu eh, jirnexilom anki jifmu il-pozizjonijiet tal-rivali tagħhom, tal-opponenti tagħhom Bekk E, e, e, dan għajwasal għal kompromess, għax nafu l-politika għal arti tal-kompromess. U aħna nafu kemm huwa importanti rwol tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal proċess ta' paċi fil-Irlanda tal-Nord. Grazzi, tinterrompi l-President. Issa Sur Nicholson għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, jina U koll nishtiq nilqa l-Kummissarju fil-Parlament u nishtiq najt li jina nħares u dim bil-ħerqa li nerġa' naħdem miegħek. Naf li inti għadek kif bdejt e, imma e, e, jiena diġa għandek fidejk din il-problema tal-Irlanda tal-Nord biex tara xi progressar. Jiena kontent li l-Unjoni Ewropea qiegħda tikkonferma l-appoġġ tagħha. Aħna għamilna ħafna progress dawn l-aħħar eh, snin eh, waqt li eh, minoranza qed jippruvaw iġibu terrorizmu il-maġġoranza tal-Irlanda jixtiequ jħarsu l-qudiem u jibnu soċjetà u jiena naħdem fil-impenn li l-Kummissarju ħad kompli tappoġġa il-proċess tal-Irlanda tal-Nord il-ġenerazzjoni ta' eh, programmi ta' paċi, eh, il-task eh, force ta' Barroso kienu anki sinjal tal-impen tal-Unjoni Ewropea tal għalejn il-paċi din għadha ma speċaċ, il-task force għata għanda ruol importanti xtaqdi u u din hija ħaġa promettenti għax eh, anke eh, eh, jekk il kummissarju Kretu għandu din politika fidejh. F'ħafna snin ilu kien hemm żbalji ħafna nies ilu, ħafna nies ħasbu illi l-Irlanda fuq l-Irlanda m'hemm nibda speranza u li m'hemm xejn iktar x'tagħmel. Il-President tinterrompi lill-kollega. Issa sinora ħarkin minuta u nofs. Mm-hmm. Grazzi, President. Jena u koll nishtiq nilqar il-Kommissarju fil-Parlament lejla jekk inħarsu lura fil-istorja tagħna l-an prinċipali fl-Unjoni Ewropea li nwaqfu il-gwerer kollha fil-frontieri tagħna u li nsibu mod kif ngħixu fl-imkien għal ħafna nies li mandomx memoria tal-gwerra. Dina eh, tista tider anki ħada sempliċi u għan illi mux utli għax huma abitwati huma mdorrin jiexu fil-paċi u jaħsbu li dina ħat tkompla Kemma l-paċi għat mija ħaġa eh, eh, ħaġa naturali, eh, ħaġa eh, normali u għet irrit jaħdem għalija. Il-proċess ta' paċi fl-Irlanda għada tibda eh, miex tarbija imma għat għanda bżon ta' assistenza u appoċ u testa anki terġa tfalli u kol ma tista tamel terġa tipprova timxi għalix memx motiħor l-Unjoni Ewropea kienet eh, imsieħeb tajjeb u għamlet programmi eh, ta' paċi dawn l naħar kienlhom prioritajiet biex tagħmel rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet eh, u l-finanzi ġodda se jfukaw fuq iż-żaza u t-tfal u meta nitkellem fuq dawn hemm bżonn nagħmlu iktar enfasi u rrid ikun hemm xi eh, sistema ta' integrazzjoni fl-edukazzjoni biex niżguraw illi ikun hemm anki azzjoni fost iżda it-tfal żgħar ta' erba' snin. Grazzi. Issa, għal minuta u nofsi Sinjura Anderson il-Prim Ministru ma kienes eh, tana ġornament fuq il-proċess u l-ġemma ta' wara fil-Strasburg President Schulz għamel starrija fuq eh, il-disponibilità tal-Parlament biex jgħid kif jitajt il-rizoluzjoni l-implementazzjoni tal-proċess ta' paċi kella sabet impass u eh, tħeġġeġ il-partijiet kolla fil-proċess biex taħdem kostruttivament lejn riżoluzzjoni Eh, dewima tal-konfliss u li kunem implementazzjoni tal-ftejim ta' Good Friday. Jiena nilqa eh, il-unionisti u l-Unjoni Ewropea kienet eh, appoċ waqt li task force ta' barroga titkompli u il-finanzjamenti tal-paċi kienem eh, eh, il komissari Hebner ħanu issa intkret u nirringrazzjakom kollha. Il-kooperazzjoni importanti bejn l-MPs minn sitt partiti politiċi u din u dan huwa impenn importanti. Eh, grazzi għalikom sibna ftejim u din ir-riżoluzzjoni għandha tiġi riflessi mill-partiti kollha fl-Irlanda u anki mal- uh,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 kollegi. Ħafna nis barra mill-Irlanda jaħsbu illi issa l-inkwiet spiċċa anki jekk eh, memx iktar armi u hemm ceasefire imma għat il-proċess ta' paċi għat għandu ħafna triq jagħmel qabel ma nilħu il-paċi u għal daqstan dejjem għandu bżon ta' ħajja ġdida l-proċess ta' paċi. Eh, Eh, il-familja tijaj għada kif marret Belfast u jina rajt eh, personalment eh, l-attivitajiet kriminali u violenti fil-komunità illi ħafna illi ħafna nis ma jafux fuqhom. U jidirli li din l-attività antisoċjali hija għandha l fil-kriminalità tal-gengi u u mhux fid-differenzi reliġjużi u kulturali emżon nerġaw nifukaw il-mentalitajiet u, il-bot mill bot mill-violenza u nejnu din il-rizoluzjoni. Grazzi. Essa, nisimaw minnant sur Natal għal-minuta. President Kommissarju, wara għadna kif ċelebrajna 25 sena mill- Eh, mill mil ħajt ta' Berlin f'Belfast ta' tanna ħajt. Aħna għanna xi forma ta' paċi, però fejn hija l-prosperità? il-Renju Unit ħallas 100.7 miljuni mill-Unjoni Ewropea u l-Irlanda kella tissellef 100 miljun mit-teżor biex tkun tista' tonfoq. U aħna għandna wkoll l-iktar rata ta' qat olja. Jiena nissuġerixi flok eh, ir-Renju Uniti ħallas 55 eh, miljun eh, kull jun l-Unjoni Ewropea jista' dawn il-flus jinfqhom fl-Irlanda. Il-paċi importanti, però aħna ħallejna abbandonajna l-Irlanda fil-desert u fil-foresti. Ir-Repubblika Irlandiża, ir-Renju Unit, ir l-Unjoni Ewropea mm, kull ma għamlu għamlu fallimenti biex jgħinu il-paċi fl-Irlanda. Grazzi. Uh, Grazzi, il-kellima li miss, Signora Dodds. Għandek il-kelma, Signora. Is-Sur Natel karta blu, inti ma tistħix il-politiki interni, il-prezentazzjoni tal-figuri budgetari finanzjari u tuża dan għal propaganda interna f'pajjiżek. Hawnhekk qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-proċess ta' paċi. U l-Unjoni Ewropea kellha rwol eċċellenti u li tuża proċess ta' paċi biex tipprova tista' tilja kwistjonijiet ta' natura politika interna għall-elezzjoni mhix ġust għal veru proċess ta' paċi veru ħaġa baxxa. Dan huwa punt sempliċi kif qal il-Kummissarju l 350 miljun euro se jingħataw fid l-għaxar snin li ġejjin. Dik hija sitt li aħna fir-Renju Unit inħallsu lill-Unjoni Ewropea Isma, jien nixtieq nħalli għall-Unjoni Ewropea qed jgħid il-kelliem għax imbagħad il-pajjiżi jkun iktar ikollu iktar flus u jkun iktar demokratiku ma permetti li nispiċċa. Il-punt veru għaw u għal proċess ta' paċi li miex il-qoddim imma b'mod indaqs ekonomikament l landa ta' fuq staġnat u jina nemmen li jekk għanna nifrankaw il-flus mill-li natu l-Unjoni Ewropea. Nistgħu ninvestaw, ninvestu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi il-kellim li jmiss il-kellim li jmiss jew kellima hija s-Sinjura Dodds. Għandek minuta u nof, Sinjura. Mikrofonu, ovvjament. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju, l-Unjoni Ewropea dejjem kien miqila ħafna ħabib tal-Unjoni tal-Irlanda ta' fuq u qed nieħu pjaċin nisma' li fix li ġejjin dil bibrija ħad tibqa' eh, l-Irlanda ta' fuq tapprezza dan l-appoġġ u tkom tissokta tibni soċjetà ta' prosperità u ta' paċi imxejna ħafna l-qudiem biex insiru soċjetà normali u ta' paċi ir-Repubblikani li darba qabel kienu qed jaħdmu ħafna fuq bivjolenza, issa qed injaqsmu l-seta mal-Unjonisti eh, b'mod u dan iservi għal bażi demokratiku u paċifiku aħna għal darbuħra nassiguraw il-politika u l-seta tal-demokrazija jirbħu ix-xogħol tagħna huwa li nibnu Irlanda ta' fuq ta' rispett u ta' paċi il-funzjonament kif supposta l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna huma fundamentali biex nibnu din ir-realtà l-istudji kollha reċenti jgħidu li hemm livell ola ta' appoġġ biex l-Irlanda ta' fuq tibqa' parti integrali mill-Renju Unit iktar minn qatt qabel u dan għandu x'jaqsam ma' tradizzjonijiet fl-Irlanda ta' fuq kif nissuktaw bil bil bit-taħdidiet politiċi biex insolvu problemi li għadhom pendenti, speċjalment il-funzjonament tajjeb tal-gvern, dan l-Irlanda ta' fuq tamlu b'mod tajjeb aħna rridu niffaċilitaw it-teħid ta' deċiżjonijiet u namlu l-gvern il-governanza tal-Irlanda ta' fuq aħjar iktar faċli biex s suċċessi Grazzi ħafna l-kelliema li jmiss, għandek anzi għandek blue card taċċetta, grazzi għandek 30 sekondi, sekonda għal-mistoqsija tijak, sinjur, mikrofonu ovvjament. Ir-kenta fas il-buttuna. Iva, mela, Signora President, il-mistoqsija li Signora Dodds, inti tajt li il-ħsibijiet ta' nis fil-Irlanda ta' fuq li jibqaw fil-Renju Unit. Imma l-kiku l-onorevoli membru ieħor e, kella ta' tiegħu ma taħsibx li jkun hemm unifikazzjoni mill-komunità nisranija li tkun trid e, tkun parti mir-Repubblika tal-Irlanda Sinjura, għandek il-kelma biex twieġeb, imma il- Jidda li hemm problema fil-mikrofoni, grazzi tal-mistoqsija l-bażi li qed ngħidlek dan illi hemm appoġġ kbir biex l landa ta' fuq tkun tibqa' parti mill-Renju Unit u hemm minħabba ħafna service u kampjuni li saru u u dan juri li ħafna iktar nies fl-Irlanda ta' fuq jidentifikaw ruhom mal-Unjoni u iktar nies fl-Irlanda ta' fuq e, jidentifikaw ruhom bħala nies tal-Irlanda ta' fuq u dan huwa żvilupp interessanti jien ma nemminx irtajt il-kellima li hemm xi xewqa għall-unifikazzjoni tal-Irlanda kollha ma naħsibx li dan isir, laqqas speċjalment sal-2016, u dan isir permezz tal-appoċ u l-rieda demokratika tal-poplu. Mem lebda xiwri li danu għal-kas u nħarsu l-qoddim biex nibqaw ċittadini tal-Renju Unit fi żmien li ġej. Grazzi kollega l-Onrefoli Gonzales Pons għandu l-kelma l żewġ minuti, għandek il-minuti. Grazzi, Signora President. Aħna kuntenti b'din b'din l-assoċjazzjoni għax toħroġ il-proċess tal-Irlanda ta' fuq li der isu li kien qed jieqaf. Aħna għandna dover morali biex ma ninsewx dak li kien ġara għax li kien ġara kien terribli laqqas ma nistgħu ninsew l-avvenimenti li ġraw fl irlanda ta' fuq. Ma nistgħux nużaw daw ir-raġunijiet biex noqtlu n-nies, xej, ma tarax nis li jinqatlu fissem il-nazzjonijiet u hemm konflitt armati ma ninsewx dan illi ħalla eh, feriti illi għadhom gbar illi għadhom eh, ma nalqux għal kollox għad baqaft żmien biex jinalqu għal kollox l-idea kienet illi il-ħtiġi illi nerġgħu lura fil-mejda ta' diskussjoni imma jekk ninsew dak li kien ġara il-vitmi huma dawk li jispiċċaw iħallsu l-prezz eh, għal-jom infusom dejjem qed iħallsu l-prezz għat-terrorizmu. Eh, kummissarju huwa minnu li dan huwa mm, kwistjoni esklusivament għall landa ta' fuq, imma aħna fi Spanja nkunu grati naraw illi ma jkunx hemm xi tip ta' eh, immunità u jekk għandek f'pajjiżi f'postijiet oħra fej kien hemm paċi u mhux konflitt armat u għal darb'oħra terroristi iridu jitolbu maħfra, iridu iridu joffru kumpens u jwettqu sentenzi legali u jammettu għal-ħtijiet li jwettqu. Da kollu nistgħu nirrikonoxxu wkoll il-vittmi ta' terrorizmu bunur u dinjità. Onorevoli membri. Illi nisma jiġu xi kastigati ma jibqgħux jiġu sentenzjati hija inġustizzja. Mem l-ebda tip ta' dan fid-dinja illi tista tibqa ek, laqqas fil-landa ta' fuq. Jider li jider inkredibli li wara da snin kollha għadna ma wasalni għal soluzzjoni ma għad nistgħu namnu għadin. Grazzi kollega. Issa, minuta u nofs għall-onorevoli membru li jmiss. Grazzi, Signora President, Komissarju, jiena naħseb meta nitkelmu bl-Ispanjol rridu nirrispettaw il-pożizzjoni adottata mill-partiti mil differenti fl-Irlanda. Ma ninsewx dak li li għal Gandhi li l-paċi huwa hija triq il-qudiem. il il qudiem il-proċess ta' paċi tal-Irlanda ta' fuq huwa diffiċli u komplikat u rridu nat najnu u dan u dan japplika għal kumplament ta' sittu għal postijiet kollha fl-Unjoni Ewropea u rridu nifmu għal din it-triq daqshekk diffiċli u twila għandha bżonn eh, appoġġ politiku teħtieġ l-istampa kollha biex tingħata jrid kien hemm rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet, in-nies jridu jsiru part iridu jitlu fis-soċjetà għal darb'oħra. Imma namlu dan irridu nżommu f'moħħna il-fatt li dan il-proċess huwa diffiċli għal paċi. Hemm proċessi oħra ta' paċi fl-Ewropa jekk inti tara x'ġara fil-pajizi baski il-paċi hija importanti ħafna hija vitali u jiena naħseb li hemm bżonn għal darbohra nitolbu li jkun hemm konsens bejn il-gruppi politiċi fl-Irlanda biex l-Ewropa tista' tissokta u tagħti l-appoġġ politiku tagħha f'dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi għażiż kollega l-Onorevoli u id-Demes Kamer. Demes Maker. Grazzi, Signora President kelma ta' appoċ li mux mill-Irlanda, grazzi, imma li hu pjaċir imurem. Dan hemm simbolu tal armistizju simbolu ta' forza u, u talba għal libertà e, u paċi u rikonċiljazzjoni u dan waslu jaslu kol għal għall-Irlanda ta' fuq u fil-Flandri aħna e, e, nonoraw il-koraċ ukoll anka ta' politikanti u l-involviment tal-Unjoni Ewropea dejjem xi ħaġa li aħna tajna merħba biha u ċċelebrajna il-paċi ma tiġix b'xejn ta' flux jew bi prezz irħis, irridu naraw x'inhu l-ostakli u x'inhu t-teddit, irrid ikollna paċi sostenibbli dejjiema għanna ħafna x'niggwadanjaw minn dan il-proċess tajjeb ta' paċi u dan jista' jkun eh, eżempju tajjeb għal konflitti eh, li hemm barra mill-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-Sinjura il-Sinjura Berder eh, hija kelima li misk nis fil lanta tal-fuq iżviluppaw ħafna sa mill-ftejim tal-Good Friday. Il-ġliet u l-vjolenza saret ħaġa tal-passat u issa hemm fil-post rappreżentanti tal-partijiet kollha kif għal Winston Churchill. Aħjar, aħjar pa ikollna l-paċi milli jkollna l-gwerra gwerra biss ħafna passi saru minn individwali u organizzazzjonijiet mill-partijiet kollha ta' din is-soċjetà mkisra biex naslu għal paċi aħħarija u dejjiema imma tbaqa kwistjoniet pendenti li jedin jostakolaw l-implementazzjoni sħiħa tal tlim ta' paċi u dawn il-punti hemm bżonn jinsibu soluzzjoni għalihom. baqa problemi fiħ tan il-komunitajiet minkejja tentativi biex nipprovaw jinsibu soluzzjoni għalihom f'dak li għandu xaqsam qasam osma ta' djar u edukazzjoni għad hemm ħafna komunitajiet li huma għandhom xjaqblu, għandhom xjaqsmu wkoll ma' vandalizmu u jridu noqogħdu attenti li żgħażagħ ma jinżlux minn din it-triq. Il-proċess ta' paċi għan jibqa' jkollu rwol importanti f'dak li għandu xjaqsam ma' komunitajiet u fil-ħames snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tqija tis-sisien għal paċi aħħarija u dejjema l-Unjoni Ewropea appoġġjat ukoll l-iżvilupp u aħna nappoġġjaw dawn il-proġetti u l-isforzi billi nirrikonċiljaw il-komunitajiet u nagħtuhom opportunitajiet li nkellmuhom nippjanaw, li nitkellmu nippjanaw u natmu flimkien hemm bżonn ngħinu biex nibnu eh, komunità waħda għan-nies kollha tal-landa ta' fuq. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Issa, l-onorevoli Nirjada. Mikrofonu problematiku. Issa jett jaħdem. Il-paċi fil landa ta' fuq irrakonoxxuta u hija eżempju għal tama f'postijiet oħra fid-dinja rridu nsaħħu l-proċess u aħna rridu nittekljaw pożizzjoni toħra u l-possibiltajiet ta' ftehim. Wasal issa żmien ukoll l-att tal-liġi irlandiża tidħol għax juri u kollu nuqqas ta' fejim fuq l-ignoranza u l-importanza tal-kultura u ħtiġa ta' ugwaljanza u parità fl-estim li ju ċentru ta' soċjetà u jħassa li l-proposti ta' Richard Ħass għadhom ma ġewx aċċettati u bħala membru tal-Parlament Ewropew jina fiduċjus li aħna eh, eh, nimxu l-qoddim fil-proċess ta' paċi tal-Irlanda ta' fuq. Grazzi ħafna. Issa l-kelma l-Sinjura Jill Evans, għandek minuta. Thank you, President. Grazzi, President, Komissarju. Fl-2012 l-Unjoni Ewropea rebħet il-premju Nobel ta' paċi u għaw kwotezzjoni għal ħafna u ħafna snin ta' tentattivi biex naslu għal demokrazija. ħafna nisbatew dak iżmin ma jien verament nemmen li l-Unjoni Ewropea li jista' tista' verament kompli tissokt u tissokta tejn u tappoġġja f'dan il-proċess ta' paċi minkejja ħafna passi koraġġużi, il-proċess ta' paċi fil irlanda ta' fuq kif smajna għad baqalu xi fej jimxi. Wasalna ħafna biex nġibu, biex naslu, biex inneħu violenza u ġibu l-partit kollha fl-imkien fuq mejda waħda. E, tentativi biex aħna naslu biex ikollna soċjetà ġusta din ħaġa li ddum u tirrikjedi sforz sostenibbli għalhekk il-proċessi ta' paċi fl-Irlanda ta' fl-Irlanda ta' fuq huma daqshekk ta' valur. Wasal iż-żmien li f'dan il-Parlament aħna noħorġu messaġġ u nuru rrieda rieda kollha tagħna għal rieda aħħarija bdejjiema fl-Irlanda ta' fuq u nuru appoġġ biex naslu għal dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Ejma, Is-Sinjura Dirdra Klun għal minuta u nofs. Għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura ċe, u grazzi, Komissarju, għad dikrazzjoni tijek li fej u rejt il-fondi li jatiġu maħsuba biex nappoġġjaw il-app biex nappoġġjaw il-proċess ta' paċi fil-landa ta' fuq kelli pjaċir li mmur hemmhekk u naraw rajt direttament il-valur f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ komunitarju, speċjalment nappoġġjaw iż-żgħażagħ nies li li jum kunu vittmi ta' violenza li ma raġuni tkun, kemm violenza fiżika kif ukoll violenza li tiġbidhom fil-konflitt jew jispiċċaw fil-ħabs breati forsi eh, kieku kellhom reġa' kellhom izmin iċċans iċ-ċans ma jkunux edinem. Imma hija ħaġa sew sabiħa l narawha. Rajt l-intensifikazzjoni smajt b'intensifikazzjoni ta' taħdidir ġewwa Belfast li huma tant importanti biex insolvu l-ostakli li hemm għal programm ta' paċi pero da mux sejfiskel mil xol tajjeb li sar mill-gvern irlandis u biex naslu għal programma għal situazzjoni aħħarija ta' paċi għal ġitt tal-ċittadini kollha. Umbat, inkunu nistgħu naslu biex nagħmlu restituzzjoni fuq il-vitmi li, li kien hemm. Nawgura li l-partijiet kollha u l-partiti kollha li huma membri f'daw it-taħdidiet u għandna ħafna ħafna x'nitilfu jekk ma il-nix U hawnhekk qegħdin nirrepetu kompletament biex isir progress u nirringrazzja il-membri il kollha tal-Parlament Ewropew li qegħdin jgħidu jitkellmu favur il-proċess il, il, il ta' paċi fl landa ta' fuq. Grazzi ħafna l-onorevoli dans għal minuta u nofs. Grazzi ħafna għatmaħs għatma maġinajt li nisma lajta dini pajizi u mishtijek. Imma, imma sinjura, l-MPs tal-Labor u ma kontenti bil bidin ir-riżoluzzjoni biex l-aspetti kollu tal fejim tal-Good Friday jiġu implementati kemm jista' jkun mal ta' pjaċir u ta' privileġġ li naħdem għal fisem il-Labor f'dak għandu xesam ma' devoluzzjoni u koll ta' farid ta' ġustizja u biex naslu għal dan hemm bżonn ħafna u ħafna sforz minn daw kollha konċernati u l-punt l-iktar importanti dara il-suċċess huwa li kulħadd ikun jaf xem fin-nofs u li nkunu nistgħu nagħtmu favur dan. Jekk dil-ġenerazzjoni ma tafxej fuq il-mibeda, bullets u, bombi tal-passat rridu nkunu rridu nassiguraw ruħna li dan il-proċess ta' paċi ma, ma jiqafx ħesrem irridu naslu biex nejnu f'dan il-proċess ta' paċi, imma ma nistawx hemm bżonn li inkomplu għaddejjin biha biex il-politikanti ta' għada jkollhom minn fej jissuktaw għal dan il-proċess ta' paċi fl landa ta' fuq hemm bżonn ta' sforz u rrieda li nfoġġu bil-qeda mal-rivali politiċi, politikanti tiegħek u nisħaq fuq il-politikanti kollha u fuq il-partijiet politiċi kollha biex jaħdmu fuq dan fuq il-parti tant sabiħa tal-Unjoni tal-Ewropa. Grazzi. Dansk képviselő úr, elfogad kik kartjat? Taċċetta karta blu? Għal-mistoqsija? Iva, jek joġbuk? Nishtiq naħtaf l-opportunità biex nirringrazzja l-membru, naħseb membru ġdid, għatma tqajt miegħu għal kontribut tiegħu l-lejla, naħseb vera kien utli. Jista' jaċċetta minn għandi li l-poplu tal-Irlanda ta' fuq Huma verament grati tal-għajnuna li ta' dal-Parlament Ewropew u għalhekk is-saħħa tal-Parlament Ewropew, però Għandek raġun, n il mux jgħataw, imma jiena ma nkunx daqseg konvint li r-Renju Unit kiku kien jibbat il-flus l-Irlanda ta' fuq, ġifiri nistenna u nara. Rrit nċara xi fatti, nixtieq rotħajra hawnhekk l lejla lil Jacques delor u l-Dr. Wolf McTees li kienet li kienu l-ewwel kummissarji li resqu dan il-proċess ta' paċi li verament kontribow b'mod siwi għal din il-kisba. Szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy a kék kártyát arra használják. Grazzi, nishtiq nistaqsi il-membri onorevoli jużaw il-mistoqsijiet tal-karta blu biex jistaqsu il-mistoqsijiet biex bekk innaħa l-oħra min kollu l-mistoqsija jkun jista' jwieġeb. Sur Dans, tixtieq xie? Ma kienx kien mistoqsija fil-fatt.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 protesti sporadiċi, dimostrazzjonijiet jew atti ta' violenza u għalhekk li nniedu l-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq għandu jkun immirat biex insibu tarf il-konflitt mill-iktar fis possibbli għax hemmhekk biss imbagħad nistgħu neliminaw il-violenza u għalhekk eh, naħseb li hemm bżonn minnu fih waqfu l-vjolenza u naħseb li għalhekk nistgħu nimxu imbagħad fid-direzzjoni ta' tlestija tal-proċess ta' paċi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 Hemm żewġ ftehimiet importanti l-ftehim ta' Erdut u l-ieħor ta' Dayton li fissru tmiem tal-gwerra ta' Bosnia Herzegovina u pajjiżi. Hemm affarijiet simili bejnietom imma taw kontribut tal paċi, però l-ftehim ta' Erdut fisser l-integrazzjoni ta' ċertu partit tal-territorju, mentre l-ftehim ta' Dayton ma wassalx biex ikun hemm stat li jaħdem kif suppost Il-parti l-iktar il-baxxa tal-Danubju fil-Kroazja sefa vittma ta' ħafna diżastri u bidliet il-dimostrazzjonijiet f'dan il-reġun fisser li żewġ terzi tal-popolazzjoni baqgħet tgħix fis-Serbja. Qed nitkellmu dwar ftehim tal-ġimgħa l-kbira fejn irridu benefiċċji għaż-żewġ naħat bħalma kien hemm fil-ftehim bejn Prishtina u Belgrad u għalfej m'għandux ikun hemm anki ftehim f'Prishtina u Kiev iktar il qoddim Grazzi, issa l-Onorevoli Tarabella għal-minuta. Grazzi jiena xtaqt nħu sem f'dan id-dibattitu għaliex illum meta nisimgħu li għatem komunitajiet reliġjużi jew fuq bażi reliġjuża et ikun hemm attakki dan seħ f'Bagdad imma meta kellha xar snin iż-żewġ bliet li kont nisma' f'dawn l-attakki kienu Belfast u postijiet oħrajn fl-Irlanda ta' fuq. U għalek Derry, per eżempju, u għalek hemm bżonn najdu li dan il-konflitt irridu waqfuh u għaqqas biss inħeriduh, laqqas biss jerġa' jitfaċċa. Nafu li dan il-proċess ta' paċi wasal wara proċess diffiċli għalek għalhekk nirriġ billi ngħid li l-paċi miex edem biex tibqa' dejjem jekk ma nagħmlu xejn, mhix garantita u għalhekk hemm zon naġixxu u meta jkun hemm avvenimenti nirringrazzjaw l-Alla li l-sistema l-soċjetà tal-Irlanda ta' fuq ikkalmat għax aħna qrib din is-soċjetà U għalhekk il-proċess ta' paċi irrid jitkompla, irridu jkomplu iż-żewġ naħat fl-impenn tagħhom u nittamaw li kollox jimxi fid-direzzjoni tajba u ma jerġax ikun hemm konflitti. Grazzi. Grazzi, tajt il-President. Dan item il-lista tal-kellima tagħna l-lejla fuq dan il-punt u issa ngħaddu għall-proċedura ta' KHDI. DI. il-mikrofonu lis sinjura McGuinness. Grazie Grazzi, Signora Presidente, grazie Commissario, tali sħat fuq ir ruol importanti tal-Unjoni Europea fil-proċess ta' paċi tal-Irlanda ta' fuq. Grazzi lill-kollegi li mhumiex parti mill-gżira tal-Irlanda għaliex huwa dibattitu mimli rispett hekk għandu jkun għax qed nitkellmu dwar il-ħajjiet tan-nies wara kollox. Hawnhekk nixtieq nisħaq għalfej għandna l-kelma impass fir-riżoluzzjoni m'għandniex krollar sħiħ imma impass u għalhekk hemm responsabilità politika minn naħat tal-Irlanda ta' fuq u anki tal-Repubblika tal-Irlanda u tar-Renju Unit li noħorġu minn dan l-istaġnar jiena għext trawimt bħala tifla rip il frontira tal-Irlanda ta' fuq vitmi ġrajiet terribli ta' nies li jinqatlu u ġo torturati u li ma jafux Irlanda bħal din u marriċ li l-Irlanda terġa lura għal dan it-tip ta' ġrajiet. Grazzi, dan id dibattit importanti, grazzi minn ġdid. Il-President, grazzi. Issa nadda mikrofonu l-Sinjura Bilbao. Gracias, Presidenta. Quiero sumarme al apoyo a esta... Grazzi, President. Nishtiq nappoġġa din ir-riżoluzzjoni għaliex il-paċi, il-ġustizzja u d dinjeta huma drittijiet ta' kulħadd. Dawn huma importanti. Nemmen li dialogu huwa mod kif jista' jkun ta' soluzzjoni għal konflitti imdemmija u violenti. U għalhekk nixtieq li l-affarijiet ikunu konsistenti mal-valuri Ewropej tal-Unjoni Ewropea. Ma jistax ikun hemm effetti fuq istabilità tal-territorju tal-Unjoni Ewropea hija opportunità biex niġdu ħabel wieħed biex nsibu tarf il-problema. U għalhekk is-sur Coelho, il-kap tal-Gvern Bask, qed jaħdem biex jiżgura li s-soluzzjonijiet tal-Irlanda ta' fuq jista' jgħin anke fil-Pajjiż Bask wara d diffikultajiet li għaddejna minnhom. Nappella l istituzzjonijiet Ewropej juru l-istess interess u l-istess livell ta' impenn li applikaw mal-Irlanda ta' fuqa. Siru ħbib ta' iska għadda xaħna għanna bżon najnuna u fil-pajis Bask. Grazzi. Grazzi. Tajt il-President issa għadda l-mikrofonu l-Sur Pons. Grazzi, President. Jiena nemmen li din il-mozzjoni u rezoluzzjoni waħda sinifikanti fija punti vitali stabiliti fil-ftejm li għandhom jiġu sviluppati u implementati bisħiħ. Dan għandu ma kienx il-kas issa. Partikolarment fis-sit kontej tal-Irlanda, tal-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Hemm bżonn nsemmu punt li rridu nkomplu il-proċess ta' paċi u nappoġġaw u nkomplu nibnu fuqu. Il-kontributi ta' Zaza huwa importanti fit-triq lejn il-paċi u soluzzjoni għal konflitti li jkun hemm f'territorji Ewropej. Din ir-riżoluzzjoni għandha appoġġ minn maġġoranza wiesa ta' gruppi politiċi u tajt il-fatti kif huma. Gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew realizzaw li titħares lejn il-problemi kif huma u tidħol għalihom bir-ras. U għalhekk hemm bżonn insolvu il-konflitt anke fil-pajjiż Bask bl-istess mod kif għamilna mal-Irlanda ta' fuq. Kollha nistgħu niksbu minn dan minn soluzzjoni bħal din. Grazzi következik. Thank you. I want to express my admiration for the, all the people. Nishtiq namira il poplu tal-Irlandis u tal-Irlanda ta' fuq li kienu verament maturi u għalbina karattru ta' vera biex temmu dan il-konflitt u nibqaw mixin l-qoddim. Nammirom. Nishtiq najt u għalli kif mixin l-affarijiet irrid ikonna ġustizzja finali fuq xi ftit affarijiet għax bżonn ikunu nafu x'ġara dak iż-żmien, ġustizzja għal grupp 21 għal familji ta' dawk li nqatlu bl-attakki bil-bombi f'Birmingham snin ilu għax qatt ma ġafux x'ġara lil rabatom qatt ma jafux x'kien ġara minnhom u ħadd mu ħajressa l-verità sfortunatament u għalhekk nimplora l kwalinkwa persuna hemmhekk f'dak il-kostituenza l-politiċi l-nies jekk tixtiqu titkellmu mija jitkellmu għal ġustizzja tal-grupp 21 biex bekk ikun hemm xi tip ta' kumpens u eh, faraġ għal dak li ġara f'dak iż-żmien. Il-barka tal tkun magħhom, grazzi ħafna. Kessan képviselő Dodds képviselő Grazzi, kollega. Issa sinjura Dodz Nishtiq najdella li memx opportunità aktar li tressa mistoqsijiet bil-karta l-blu fil-proċedura KHDI u diġa kont għaddejtek il-mikrofonu xorta waħda. Iktar kmini fil-dibattitu u għalek kissa ma nistax naddilek il-mikrofonu, dispieċini. Skużani ta' dan, l-aħħar kellim huwa s-sur Jakovċiċ. L-Onorevoli Jakovčić. Mir nema alternative, dialog. X'inhuma l-alternattivi? Id-dialogu mandux alternativi u laqqas il-paċi. il differenzi huma saħħa imma s-saħħa ta' tolleranza huwa xi ħaġa li kien jintuża ħafna dari. U dan kien jintuża fit-territorju fejn ngħix jien tafu kien hemm gwerra fil-Kroazja, illum hemm intolleranzi lingwistiċi, però nħoss li fl-Irlanda ta' fuq in-nies huma verament għalbiena u naħseb li kien hemm kuraġġ anke mill-istituzzjoni Ewropej li ehm, għamlu ħafna l-Irlanda ta' fuq. Din ir-riżoluzzjoni mhix f'din id-direzzjoni. Trid tixtieq tagħti premju lil kuraġġ tan-nies li tassew tħabtu għal tolleranza għal paċi u il-proċess ta' paċi in ġenerali tal-Irlanda ta' fuq. Għal daqstant jiena qed nappoġġa din ir-riżoluzzjoni u nistieden il-kollega mill-istess. Grazzi. Tájékoztatom képviselőtársaim. Nisti, ninformálkom, tajt il-President li għanna mozzjoni rezoluzzjoni waħda u qabel ma niddiskutu din il-mozzjoni nishtiq nagħti merħba lill-Kummissarju l-ġdid fil-kariga ġdida tiegħu tagħha skużawni issa Konna ko-presidenti, sa saret kummissarju. Merħba. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi, napprezza l-kummenti li tresqu, u anke nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall-opportunità li tawni biex nitkellem fisem il-Kummissjoni f'dan id-dibattitu tant importanti. Bħalma qalu bosta mill-membri, il-programm ta' paċi huwa wieħed importanti ħafna, programm uniku fiħdan il- familja tal-fondi strutturali u naqbel ma kull wieħed waħda minnkom li l-konsolidazzjoni tal-paċi u rekonċiljazzjoni fissru promozzjoni ta' tkabbir l-impigi. U ekket namlu permezz ta' dan il-programm noħolqu prospetti pozittivi, speċjalment tal-ġenerazzjonijiet l-aktar żgħażagħ li xirridu l-ekonomija terpilja u tqum fuq saqaja. Kif qalu milux ħafna minnkom hija ta' diqa kbira għalina li naraw wara l-25 anniversarju tal-waqt tal-ħajta Berlin għad fadlinna ħitan li qed jifirdu l-komunitajiet, pereżempju fil-belt ta' Belfast. U l-proġett Europow għalhekk għandu rwol x'jaqdi u rejna matul dawn l-aħħar snin li l-ġnus, il-popli, huma kapaċi jiġbdu ħabel wieħed flimkien ikunu f'xikunu l-komunitajiet li jiġu minnhom transkonfinalment. U għalhekk qed naraw l mexxejja tal-Irlanda ta' fuq u l-Gvern tar-Renju Unit u tal-Irlanda jistgħu iserħu fuq appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea fuqi personalment ukoll fl-isforzi tagħhom biex isolvu kwistjonijiet pendenti u jiżguraw paċi u prosperità dejjema nħarsu l-qoddim biex nżur il- raġun fil-futur priorità u l-għanija li u anka l-Komissjoni l-ġdida u mux ser nevita nindirizza l-problema tal-pajis Bask li semmu uħut mill-kollegi. Jek te permettu li nishtiq nitkellem bil-sin twelidi għalix hija ta' provenienza rumanza. Signori, L-Unjoni Ewropea ħadmet biħġara l-Irlanda ta' fuq fuq talba tar-Renju Unit u anki tal-Irlanda ta' fuq in ġenerali. U din il-kustjoni ma teżistix biex l-istess fil-Pajjiż Bask u għalhekk ħsibna li nistgħu nħaffu il-proċess ta' paċi billi naġixxu bejn ir-Renju Unit u l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda. Nixtieq nisħaq fuq dawn l-aspetti, il kummissjoni verament tat kontribut siwi għal modernizzazzjoni tal-ekonomija baska, grazzi għal politika ta' koeżjoni per eżempju. Fuq kollox anki għall innovazzjoni u għall industrializzazzjoni mill-ġdid. Tafu sow illi l-belt ta' Bilbaw hija belt li nħolqot 100% bil-fondi Ewropej. Belt moderna s'issa mbagħad inħolqu postijiet tax-xogħol sostenibbli fir-reġun tal-Pajjiż Bask u għalhekk biex ikollna task force għal dan ir-reġun jeħtieġ li jkun hemm talba uffiċjali fil-Kunsill għaliex huwa l-Kunsill li jieħu l-aħħar deċiżjoni u għalhekk b'rakkomandazzjoni tal-Kunsill imbagħad il-Kummissjoni iva tista' toħloq task force. Għalhekk intenni li hemm bżonn talba tal-gvernijiet kemm tal-Pajjiż Bask kif ukoll ta' Spanja in ġenerali f'dan il-każ inkompli bl-Ingliż. Nirringrazzja l-kollegi kollha tal-appoġġ l uraw. Grazzi ħafna. Köszönjük eh, Kretu biztos asszonynak a... Grazie ħafna, kommissarju. Grazzi għal ħedmietek u nishtiq ir irriz fil-kariga ġdida li għandek. Nishtiq ninforma l-kollegi illi hemm mozzjoni għal riżoluzzjoni iffirmata minn sitt gruppi politiċi u issa nala id-dibattitu fuq dan il-punt. Il-votazzjoni ser isseħ għada. U issa il-punt li mis fuq l-agenda tagħna huwa dikjerazzjoni tal- Viċi President tal-Kommissjoni Rappresentantoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika